azzjoni kwistjonijiet ambjentali, bioloġiċi u anka ekonomiċi u soċjali. Ma tistax titratta bl-istess mod ħaġa li hija assolutament differenti. Grazzi ħafna, Sur Ferreira, bekk nistgħu nagħlqu dibattitu nivvota għada fil-11 nofs. Now we move over to our... Naddu issa għal rapport li jmiss, dibattitu jmiss, informazzjoni fuq prodotti medicinali nil-amana l-Komissarju Dalli u nista nat il-kelma l-rapporter Fjellner għal 4 minuti. Grazie ħafna President, eżis kollegi Komissarju. L-axħar fil-plenarja qed fuq leġizlazzjoni ġdida marbuta ma l-informazzjoni ta' prodotti medicinali li uħut tjajdu jgħidu li hija l-iktar parti kontroversjali tal-pakket dwar medicini. mediċini Sena ilu għaskont nimmaġina li kun nistaw ners u dim il-plenarja flimkien bammon tek qawwi ta' għaqda kif għanna fil-prezent. U naħseb li uh, huwa fissem ix-shadow fidejn ix-shadow rapporters illi u rew rida għal kompromess u bekk irnexxejna niksbu appoġġ kbira del proposta hawnhekk fil-plenarja. Mhux qed nitkellmu fuq rida li nsibu kompromess huwa importanti illi l-umru li nifmu illi l-koll idu nimxu fl-istess direzzjoni hawnhekk fil-Parlament. L-koll kemm aħna rridu informazzjoni aktar aċċessibbli fuq prodotti medicinali għal pazjenti Ewropej. U ħadd ma jrid jagħmel pubbliċità jew pubbliċità moħbija għal mediċini irridu li l-informazzjoni fidejn il-konsumaturi tkun kontrollata kif suppost u tkun approvata wkoll mill-awtoritajiet rilevanti. kun kulħadd poġġa dal-prinċipju bekk għamilha diffiċli insibu ftehim. Ħassejna li huwa meħtieġ li neġa' nikbu mill-ġdid il-proposta ta' Kommissjoni hemm ħames punti li hemm bżonn nifokaw fuqhom ħames punti xaqt nitkellem dwarhom. L-ewwel punt Biddilna l-perspettiva tal-leġizlazzjoni u issa mhux qed nitkellmu aktar fuq kompaniji dritt tagħhom li jqasmu informazzjoni ma dritt tal-konsumaturi kollhom aċċess għall-informazzjoni. Huwa dmir tal-kumpanija li provdu informazzjoni. Tieni punt ħarisna lejn eżenzjonijiet varji sabiex niżguraw li ma jkunx hemm nuqqasijiet tal-reklamar bil-moħbi. Telet punt, zgurajna l-informazzjoni li ġejja mill kumpaniji farmaceutiċi tkun ikun hemm supervizjoni fuqha. U tkun preċiża lix fil-proċess li tkun hemm supervizjoni u kontroll. Ir-raba pont żgurajna l-informazzjoni kollha li ġejja mill kumpaniji farmaceutiċi tkun xi ħaġa li tista' tintarab mill-pazjent qatt m'għandek terċevi informazzjoni mill-kumpanija farmaceutiċa farmaceutika Jittik informazzjoni ma staqsejċ għalija. Ma rridux pubbliċizzar reklamar fuq il-mezzi ta' xandir. Il-ħames punt. Kumpaniji m'għandhomx ikunu l-punt ta' ħari fil-katina ta' informazzjoni f'ħafna pajjiżi fl-Ewropa. Ridna nlabru għal aktar attiv u ridna li kulħadd jirfa' responsabilità tiegħu. L-informazzjoni li jiprovdu it-tobba l-pazjenti tirrappreżenta eżenzjoni minn din proċedura. Per eżempju, tabib fl Svezja ma jkunx jista' jagħti pazjent Ingliż informazzjoni eh, jew foljetti u aħna wkoll permettu eċċezzjonijiet għaliex wara kollox l-Ingliż mhix lingwa uffiċjali fl-Iżvezja. Xtaqt nirringrazzja lill rappreżentant tal-Kunsill Sfortunatament il-Konsil mhux qiegħed hawnhekk, però fukajna ħafna fuq il-ponti kruċjali, ma sissa ma kenniex biżejjed dettalji mill-Kunsill. Ridna aktar imma rnexxielna li hawnhekk fil-Parlament nilqu ftehim. Kważi unanimità hawnhekk fil-Parlament xogħol ulterjuri nistgħu forsi eh, niksbu ftehim anke mal-Kunsill. Ma rridux illi dan jispiċċa eżerċizzju fejn nippruvaw nifrankaw il-flus biss. ma naħsbux li għanna nifrankaw il-flus u ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni għal pazjent. Hemm bżonn li l-informazzjoni għal pazjent tkun informazzjoni li tkun ta' livell ola, grazzi. Grazie, Sorfien, il commissario Dalli. Thank you, <clears throat> thank you very much. Grazie ħafna, Sor President, onorevoli membri. Fismiħti għaj pala kommissarju, għamilta ċara l-informazzjoni għal-pazjenti ħaġa importanti ħafna għalija. Pazjenti ma interessati ħafna fis-saħħa tagħhom, imma llum id-disponibilità ta' informazzjoni fuq mediċini fl-Ewropa hija diversifikata ħafna. Tista' tajt ukoll illi janġusta u kol. Jekk pazjent jiksbux l-informazzjoni relevanti, dependi fuq lingwi, eh, ħiliet uh, fil-informatika, u anka klassijiet u network soċjali. F'Ewropa li trittele telep l-inegwaljanzi fis-saħħa, tieni ħaġa li mhix sostenibbli. Il-mira prinċipali tal-proposta l-ġurnata tal-Kommissjoni għadha ġustifikata u jiena najt proset li l-Parlament, mod partikolari l-rapporter, Sur Fjellner, tal-li mexxa l qoddim di stak importanti, ma tkun jina njemmen kifet anka waqt ismiħ tiegħi illi rridu nindirizzaw dan id dossie mill-perspettiva tal-pazjent ukoll. Rridu nistaqsu li ma informazzjoni għandhom bżonn il-pazjenti u mhux li ma pazz li ma informazzjoni se tipprovdi l-industrija rridu niżguraw illi ma nitbeddux u nispiċċaw f-reklamari li ma jridux il-pazjenti. Għal darbohra proset li parlament għalli ħad dil-pozizjoni dan jipermetti il-Komissjoni sabiex taċċetta ħafna mill-elementi prinċipali meta niproponu il-proposti modifikati. Dan jitratta l-aktar l-obbligu għall-informazzjoni, l-kwestjoni li ma' informazzjoni hija koperta l-oqsma li permezz tagħhom inqasmu l-informazzjoni u mekanizmi ta' kontroll. Nappoġġa l-emenda l-industrija għandha jkollha l-obbligu mhux biss id-dritt li twassal ċerta informazzjoni fuq prodotti medicinali u li dawn ikun disponibbli. Ħaġa importanti ħafna, tibdil importanti. Li imma informazzjoni tiġi pubblikata jina naqbel l-informazzjoni mandiġ tkopri paraguni bej mediċini u prodotti medicinali għaliex dan nistgħu nara bħala reklamar. Din informazzjoni hija relevanti ħafna għal pazjenti u anka għal dawk li jaħdmu fis-settur tas-saħħa ma billi kien hemm abbuż hemm bżonn qafas sabiex nikkoperaw mal-Istati membri fil-qasam tal-valutazzjoni ta' teknoloġija tas saħħa Naqbel ukoll li l-proposta għandha għandax taqsam mal-proposta tal-industrija mhux ta' parti terzi pal xjentisti u ġurnalisti. Nafu li hemm żona labbu su nemmen illi kulħadd għandu jkun obbligat li jiddikjara jekk irċieva benefiċċji finanzjarji jew benefiċċji minn industrija fuq il- loqsma ta' informazzjoni parzialment naqbel ma' l-emendi ta'kom, ma' dan kollu mux kullħat qed juża l-internet irridu nevitaw illi jinsaxu il dizugwaljanzi u nwarbu l-dawk li m'għandhomx aċċess għall-internet. L-industrija għandha jkollha l-possibilità illi tabbozzja ehm, informazzjoni bil-miktub fuq l-inizjattiva tagħha u mhux biss wara talba. Din dan la bozza formazzjoni jista' jintuża wara talba mill-pubbliku u grazzi għal professjonisti fis-settur. Raba punt, fuq kontroll tal-informazzjoni naqbel l-informazzjoni li mm, ma ġietx approvata fil-proċess trid tiġi pre-approvata mill-awtoritajiet bħala prinċipju. L-Ewropa għandha tiffoka aktar fuq eh, kwistjonijiet imqajma mill-istati membri għandhom xaqsum ma' kompatibilità ma' pre-vetting dawn l-istati membri għandhom kollu possibilità illi jiprovdu kontroll indipendentement jekk hemmx xmiżuri ġa għal dar rigward jew le. Fuq l-informazzjoni minn informazzjoni lil minn l-industrija f'dil kontest xaqt ngħid li naqbel mal-ambizzjoni politika li proposti nibbażawhom fuq uh, informazzjoni li qed niddiskutu llum informazzjoni tal-industrija u man fih dan aġenda aktar dettaljata fuq protezzjoni tal-pazjent. Iva hemm un importanti oħra li bżonn jiġu sfruttati blaqwa mod possibbli, ma proposti, proposti preżenti mhumiex il-lok fejn għamlu dan. il komissjoni ġejja applikata tagħmel rapport fuq kemm wieħed jista' jaqra l-foljetta l-foljettu tibdil fil kwistjoni tkun ħaġa prematurja. Mux fattib li tintroduċi introduċi għal kull studju eh, il-rapport tal-Bord ta' Valutazzjoni Ewropew u eh, brabta mal-database fuq clinical trials il-rabta bej zewġ database tkun bizzejiet. Sommarju tal-rapport ma ndux eh, ikkun eh, ħaġa li tkopri fritu għalajn iġġan fil-websajt tal ema Barra l-informazzjoni mill-industrija hemm ukoll numru ta' databases nazzjonali u portals li provdu informazzjoni fuq prodotti medicinali. Li mannix huwa rabta bejnietom niproponi illi il-portal fil ġejjeni mm, jintuża pala pont ċentrali għal-aċċess għall-informazzjoni għal kontest nikonoxxi ħtieġa l-informazzjoni iktar wiesa fuq mart u prevenzjoni. Pazjenti huma interessati fuq trattamenti differenti, mhux biss jitalmu fuq eh, mediċini, ma dan kollu dan m'għandux ikun indirizzat mill-proposti preżenti li jfokaw fuq il-mediċini. Il-Kommissjoni da pożizzjoni tajba li tipprovdi switchboard għall-informazzjoni, r-rwol tagħna jaqat eh, providers ta' informazzjoni oħrajn pal stati membri jew organizzazzjonijiet tal-pazjenti azzjoni Ewropea tista' twassal għal valur miżjew ta' ħafna għodot ta' informazzjoni ġa insibu għom f'postom palli u health portal. L-onorvel membri żgur minn tom sorprizi tkunu tafu li MMND li l-Kommissjoni ma taqbilx id dritt tal-ċittadini li jresqu il-ment huwa prinċipju Ewropew mhuwiex ġust jew eh, meħtieġ livell ta' opinion dok kont determinati fuq livell nazzjonali mhux livell leġislattiv Ewropew. Lista ta' pożizzjoni tal-kommissjoni fuq elementi kollha tqasmet diġà lill parlament Xtaqt nikkonkludi billi ringrazzja l darba l-Parlament u l-Sur Fjellner kif ukoll ix-Shadow Rapporters anka għal kontribut importanti taħħom nittama l votazzjoni ta' dil ġemma jissaħħaħ l-aċċess għall informazzjoni tu konvinċi l-Kunsil sabiex jibdew diskussjoni fuq il-proposti. Grazzi, grazzi Kommissarju. Istur sur Korea da Campos għall litre Karo eh, President, karx eh, kollegas, Signor Kommissarju Dali. President, kollegi, komissarju, il-pazjent għandu dritt li jkun jaf dak kollu possibbli fuq il-mart li kollu fuq il-medicini li huma disponibbli biex jitratta l-mart. Iżda kif nistgħu niddistingu l-informazzjoni mir reklamar Kif nistgħu nkunu nistgħu nsibu tarif oġġettiv u mhux li tqarraq bejk. Hemm ħafna test li qegħdin fis-seħħ hemm bżonn ta' armonizzazzjoni billi nsaħħu s-sovranità tal-għażliet ta' ċittadini. It-tarif irid ikun affidabbli approvat mill-autoritajiet indipendenti aċċessibbli u immirata għal pubbliku medju mhux speċjalizzat. Rritu kien hemm ovvjament ċittadinanza aktar responsabbli kemm jista' jkun u smajna li l-Aġenzija konċernata tittaddi minn 60 għal 120 ġurnata biex ikun hemm tweġiba l menti U l-EMEA huwa fora ta' data disponibli, oġġettiva u għalhekk għandna nużawha. Nixtieq nirringrazzja lis sur Fjellner għax-xogħol sibu li jagħmel u anki tal-li kważi laqar il-proposti kollha li ressaqna bħala shadow rapporter tal-Kumitat Konċernanti. Issa sur Buzoj għal-minuta. Grazzi ħafna xtaqt nifraħ l-rapporter u l-kollegi kollha li kontribwew għal dan il-rapport. Eh, Grazzi l-Kummissarju Dalli għal xogħol siwi li għamel u ksibna riżultat tajjeb. Issa rridu naraw li nkunu nistgħu nagħtu l-tarif meħtieġ min naħa tal-pazjenti biex ikunu jafu xi ħaġa aħjar u aktar fuq saħħithom u nafu li din hija dan huwa tarif li diffiċli ħafna nikontrolla fuq l-internet, irridu nifaċċew il-problema għaliex inkella ma se nsolvu għax inkella t-tarif ħajqa fuq livell kompless. Irridu nagħmlu monitoraċ tal-websites u rridu naraw li jkun hemm lista ta' websites reġistrati biex ikunu jafu l-klijenti, il-pazjenti minn fejn ġejja l-informazzjoni rridu naraw x'informazzjoni tista' tiġi motija u naraw li dan jiġi kontrollat mill-awtoritajiet kompetenti. Għanna numru ta' emendi mill-imko li bidlu l-lingwaġġ għal qassim per eżempju tal-informazzjoni skont il-prinċipju sieħ ta' li tlabna biex ikun hemm aċċess ta' tarif minn naħa tal-pazjenti jekk huma jeħtieġuh. Grazzi ħafna. Issa naddu għal-kellima fissem il-gruppi politiċi l-ewwel is-sur Schnellhardt fissem il-PPE. President, meine Damen und Herren. Signori, Kommissarju, jekk naħsbu kif fil-mandat li għadda aħna dibattajna din il-proposta mill kummissjoni li bdejna minn ċaħda totali għal ferħ il-koll biex niksibna riżultati tajbin, irridu naraw issa fiex ninsabu. Naħsbu li il-rapporter samlu xogħol siwa ħafna, irnexxielu jiksbu konsens u produċu xi ħaġa ħafna. Naħseb li l-muftiħ għal dan kollu huwa li nifukaw aktar fuq il-pazjenti tagħna. Walek ma konniex distratti mill-punti l-oħra u fukajna biss fuq il-ħtiġijiet tal-pazjenti. Bekk il-pazjenti jistgħu jiġu informati minn ħafna kanali ta' informazzjoni mhux biss wieħed. Il... Bekk it-tobba jkun jistgħu jipprovdu l-informazzjoni skont iċ-ċirkostanzi konċernati, projbejna il-reklamar u zgurajna li tarif li natu l pazjenti jkun kontrollat mill-awtoritajiet kompetenti. Dan xie fisser ifisser li l-informazzjoni trid taqdim minn test xjentifiku u tkun affidabbli. Ovvjament mhux kulħadd jista' jiddownloadja l-affarijiet minn fuq l-internet, it-tarif minn fuq l-internet u għalhekk irid ikun hemm kanali oħra ta' informazzjoni. Iżda issa rridu naraw li fl-aħħar mill-aħħar il-Kunsill ikun kuraġuż biżejjed biex jimbotta dan is-suġġett huwa tant importanti jeħtieġ azzjoni ta' malajr biex bekk nejnu lill-pazjenti tagħna. Grazzi, Sur Snellhart, issa parnio fissem l-essendi għal żewġ minuti. President, Kommissarju, kollegi. Fil-bidu ta' seklu 21 il-pazjenti għandhom bżonn ta' informazzjoni xierqa biex ikunu involuti bisjef fil-kura tas saħħa tagħhom, ikunu jafhom fejn jistgħu jiksbu din il-kura tas saħħa, fejn jistgħu jiksbu trattament, ikunu jafu tarif mill min qed jħossibhom u qed jitolbu għal tarif li jista' jiġi mqabbel u skont t-tiġijiet ta' kulħadd. Sfortunatament il- direttiva li proponiet il-Kommissjoni ma kienx tħares lejn ħtiġijiet speċifiċi li tlabna u din tiftaħ il-bibberaħ għal promozzjoni speċjalment minn dawk il-kumpaniji li aħna sibna li kienu taqarqu bil-ċittadini u bil-pazjenti tagħna. U dan ovvjament mhux fl-interess la tal-istati membri u laqqas tal-pazjenti. Fil-fatt ifisser li jkun hemm żieda fil-burokrazija, żieda fin-nefqa u jpoġġi l-pazjenti friskju. U għalhekk aħna fil-bidu sibna li għandna nixħdu il test marru kontriħ u naħseb dan Karl Schluter qalu diġà minnaħat tal-ħodor. Dan permetta l sur Fjellner ikun jista' jagħmel reviżjoni sħiħa l-proposta tal-Kummissjoni. Ressaq bosta emendi wkoll sabiex il-aħħam il-protezzjoni tal-konsumaturi u bekk ikun hemm aċċess għal tarif indipendenti li jista' jitqabbel u li jkun adattat tajjeb. L-emendi min-naħa tal-Kumitat MV għamlita possibbli biex nifukaw fuq l-informazzjoni tal-pazjenti iktar milli bil impermentu li din tkun fakultattiva u għalhekk il-kumpaniji issa tal-farmaceutika jistgħu jipprovdu dan it-tarif id-deċidejna li nirtiraw il-proposta tagħna biex imorru kontra test għax naħsbu li t-test issa tfassal b'mod tajjeb dawn l-aħħar xhur. Il-test kif ġie modifikat huwa bilanċ tajjeb għal proposta inizjali tal-Kummissjoni iżda naħseb xorta waħda li nistgħu nżommu mal-prinċipju li tarif jista' jiġi strumentalizzat u jintuża mill kumpanija tal-farmaceutika biex iżidu l-isma tagħhom u anki l-informazzjoni tagħhom dwar il-pazjenti u anke dwar programmi ta' tilqim. Tarif li jkun disponibli li ikun bxejn u mhux biss disponibbli għall-istaff tal-kura tas-saħħa. Rridu nqogħdu attenti, rridu nagħmlu monitoraġġ tajjeb u jekk ma nqogħdux attenti nkunu tlifna l-importanza ta' dan l-abbozza rapport. Importanti li niksbu bilanċ. Grazzi, issa Sinjura Parvanova fisem l-Alde. Għal-minuta. Grazzi President, Kommissarju, kollegi, fisem. Il-kollega tijaj u xedder rapporter nishtiq nifraħ l sur Fjellner għax xogħol si li jagħmel. Il-gruppal da jilqal dan ir-rapport huwa xogħol tajjeb ħafna għal loti ta' informazzjoni tal-pazjenti tal-prodotti medicinali għal pazjenti. Irridu niksbu bilanċ bejn il-reklamar u l-informazzjoni u għalhekk irid ikun hemm monitoraġġ Ovvjament kienu ikun hemm monitoraġġ dwar il-websites fuq l-internet billi jkun hemm regoli ċari dwar il-kontenut u jkun hemm dispożizzjoni għatta posta biex ninforzaw il-bżon il li kunem attenzjoni dwar dal-affarijiet fuq l-internet. U għalek rridu noqdu attenti billi neskludu dan tarif specialment meta jenafu li it-tobba u mal-aktar ta' serħanna l-moħħ għal-pazjenti tagħna. Aħna kontra l-emenda 88 u nittama li nkunu koerenti fil-votazzjoni tagħna sabiex bekk inżommu t-tjib l-enin li din tista' twasal proposta tal-Kummissjoni. Grazzi. L-Onorevoli Oski għal minuta. Grazie President, Signori, Kommissarju. Nishtiq nibda billi ngħid li dan huwa rapport li nappoġġa bisħiħ fil-ħajja professjonali kollha tiegħi jiena kont qed nixed li kull ċittadin irid ikun jista' jġesti s-saħħa tiegħu jew tagħha u dan jista' jsir biss permezz ta' informazzjoni ċara u xirqa. Għal periodu leġislattiv kollha inna niġġieldu sabiex din il-leġislazzjoni timx l qudiem u bekk nkun hemm differenza bejn l-informazzjoni u r-reklamar. Din hija xi ridikola bħalissa l-koll nistgħu narfu li hija r-reklamar u li hija tarif li huwa tarif li jiġi imbella bli marfa biex ngħidu hekk, u għalhekk irridu attenti u m'għandniex inġelu l-ċittadini Ewropej biex ifittxu l-informazzjoni fuq il-siti tal-internet fuq l-Istati Uniti. Ridu jkunu hemm ejjun ukoll Ewropej disponibbli. Grazzi f'isem il-GUE NGL l-onorevoli Maċtalka għal minuta u nofs. Rejzi, eh, kolleginja, kollegiva. Grazzi, President, kollegi. Pal kollega Oski, nishtiq najt li jena ħdimt fil-ħajja professjonali tijaj biex ninforma l pazjenti tagħna mod aħjar. Fil-bidunet napprezzaw il-xogħol tar-rapporter iżda nixtieq irressaq riserva li ħnispjega aktar tard. Meta bdejna nitkellmu dwar dan id-dokument, aħna kellna żewġ problemi xi nħabtu wisna magħhom. L-ewwel nett kienet responsabilità tal-Komissarju u wkoll kena problema jekk għannix nkomplu naħdmu fuq id-dokumenta qabel jew inkella għannix nibdew mill-ġdid. Bħal bosta minnkom u l-Kummissarju Dalli aħna qbilna li l-proposta ta' qabel ma kienx waħda tajba, ma kienx konformi mal interessi tal-pazjenti u għalhekk aħna ma rridix nitilfu l-ħin u bdejna naħdmu fuq id-dokument ta' qabel. Binna li immorru kontra l-kumpanji kummerċali mmexxija mill-kumpanija tal-farmaceutika u qbilna dwar il-kanali ta' informazzjoni u qbilna li huwa dritt tal-pazjenti li jkun jaf min fejn ġejja l-informazzjoni minn ikun qed itilu. Jiena mistaċeb li l-kollega Sur Fjellner għal darboħra jgħat iressa emenda hawnhekk fis-sessjoni plenarja li aħna morna kontrija fil-kumitat. Naħseb qed imorru pass lura flok il-qoddim jekk naprovaw din il-proposta. Jiena jkolli problema li nivvota għal din il-dokument għal dan il-dokument u napoġġaħ. Grazzi. Grazzi fisem li FD l-onorevoli Rosbach għal minuta. Ja in mu għin li fokus kelve. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Jien għandi l-istess punt di vista bħal rapporter u nieħu l-possessjoni li rridu nifokaw l-aktar fuq il-pazjent. Mhux biss il-pazjenti iżda wkoll it top għandhom bżonn ikollhom aċċess għall-aktar informazzjoni tajba. U t-tobba li tkellimt magħhom jien rridu aċċess aktar aġġettiv għall-informazzjoni u jixtiequ li l-farmaceutika ikollhom jar standard. Ħafna nies jużaw l-internet sabiex ifittxu għal tarif tagħhom fuq il-mediċini u l-prodotti medicinali u dawn irridu jiskunu jistaw jitqablu. U għalek u importanti li l-industrija tal-farmaceutika tifhem li għandha responsabilta u tifhem x'inhija responsabilta tagħha. U importanti li l-informazzjoni tkun trasparenti u tkun tista' toqgħod fuqha. U mhux tkun hemm bħala forma ta' reklamar. Iva l-kumpaniji tal-farmaceutika ovvjament irridu jbieħu l-prodotti tagħhom iżda għandhom responsabilta lill-pazjenti wkoll. Grazzi, fisem, non attached għal minuta l-onorevoli Obermeier. Danke, Frau Präsidentin. Im Zentrum... Grazzi, signora President. Il-benessri tal-pazjenti huwa il-fokus tagħna u għalhekk irridu niżguraw li nejjem dan nżommu f'moħħna. Nafu l-kumpanija tal-farmaceutika dejjem irridu jidaħlu informazzjoni fil-fuljetti iżda ħafna drabi jkun kumpless wis u dan xi wassal li wassal biex il-pazjenti ibidlu id-doża huma stess mod autonomu. L-tarif fuq l-internet jista' jwassal konfużjoni u l-websites ċertifikati huma pass fi direzzjoni tajba iżda mhux biżejjed. L-importanti li l-ewwel il-tarif ikun komprensibbli jkun jista' jinftiehem ikun xikun il-level tijak fil-rigward il-farmaceutika, titkun kapaċi tifema fl ħar mill ħar U titkun tista' tinqara wkoll, speċjalment tal-anzjani. Rridu li jkollna standards olin għal farmaceutika Ewropea iżda ħafna drabi dawn il-prodotti naraw li jiġu kummerċati wkoll fis-swieq toro kun niżguraw irridu għalhekk niżguraw li din il-prattika titwaqqaf ukoll. Grazzi, issa nibdew id-dibattitu mal-kellima l-oħra fis-simhom nitlob li kulħadd iżomm mal-ħin għaliex diġà qegħdin tartu rridu nagħlqu sa nofs il-lejl. Issa nibdew bl-onorevoli Tatarella l-minuta u nofs. Grazzi, President, kollegi. Id-direttiva li qed niddiskutu bħalissa tixtieq tagħmel armonizzazzjoni tal-kontenut u l-kwalità tal-informazzjoni tal-farmaceutika aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Irridu ntennu il-projbozzjoni ta' reklamar iżda fl-aħħar mill-aħħar qegħdin ngħidu li l-pazjent għandu dritt tal-informazzjoni. Irridu li ċittadini Ewropej jkollhom l-istess possibilità l-aċċess ta' tarif fuq il-prodotti mediċinali Lan u lina ta' din id-direttiva huwa li l-pazjenti u ċittadini kunu aktar marfa biex bekk kunu jistaw jitqarbu lejn il-prodott mod għaqli. Il-kol flimkien inkluż l-industrija farmaceutika għandna jkollna l-istess għan li waslu għall-informazzjoni korretta, xirqa, utli u fl-istess ħin tista' tintuża b'mod indaqs miċ-ċittadini kollha. Għalhekk inħoss li hemm żewġ punti ewlenin ta' direttiva l-ewwel permezz ta' informazzjoni xirqa natu li ċittadini l-possibilità li jużaw il-prodotti medicinali b'mod xira biex bekk kollhom aktar benefiċċji fuq is-saħħa u bekk innaqsu kemm jista' jkun is-sogri marbuta li jihduhom ħażin dawn il-mediċini. It-tieni punt li jkun hemm aktar informazzjoni xirqa tista' twassal biex ukoll hemm aktar kuxjenza sabiex innaqsu l-piża farmaceutika fuq il-piża fuq il-spiża ta' bħalissa. U għalhekk flimkien irridu nqogħdu aktar attenti, aktar rigorużi u qed nirreferi l-aktar għal periklu li tarif fuq il-prodotti mediċinali twiss titbiddel friklamar għarriqi. Irridu noqogħdu attenti li mmorru lil minn dan is-sogru biex ikollna tarif xjentifiku mhux fil-verità ikun hemm moħbi mu wara mod biex il-pazjent ikun jista' jixtri prodott jew ieħor. U għalhekk huwa indispensabbli li jkun hemm strumenti ta' kontroll tal-informazzjoni, speċjalment ta' dawk li, li jista' jixtri l-pazjent fuq l-internet. Għalhekk nittama l-Kummissjoni tagħmel modi ta' monitorazzju kontroll ta' tarif biex bekk ikunu korretti kemm jista' jkun. Dawn huma kontrolli li rridu jiġu fdati l awtoritajiet kompetenti u indipendenti biex bekk ikollhom imparzjalità sħiħa. Grazzi. La parola all'onorevole Kadem. Nad il kelma l-onorevole Kadem baħal minuta. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Kommissar, President, Komissarju, kollegi, Komissarju Dalli, fil- prezentazzjoni tiegħu għalli għandna nifukaw fuq il-pazjent. Għalla voli il-proposta ta' komissjoni eh, fokat fuq is-suq aħna b'diversi emendi li ġew adottati minn maġġoranza eh, issa qed nifokaw fuq il-pazjent. Nħassu li din ħaġa xirqa dritt li pazjent ikollu informazzjoni li wieħed li jista' jabda fuqu tak dwar il-farmaceutija eh, essenzjali. Jina mill-dinja tal- eh, tal-pubbliċità u naħseb li tal-reklami u l-għanu għalli wieħed ibieħ li ma wieħed rid jipprov informazzjoni Il-rapport diversi emendi li huma eh, memużin uh, Jihu nota tal-responsabilta tagħna li nagħtu informazzjoni li wieħed jista' jafda fuqha. Il-medicini uh, huma l-parti l-kbira tal-ispejjeż tas-saħħa u aħna uh, nifukaw wkoll fuq il-fatt li l-prevenzjoni aħjar mill-kura u nkollna suċċess jekk li flimkien. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-Onorevoli Jana Kodak issa minuta. Kemm il-darba nirrifletti fuq l-effetti sekundarji ta' maġinu, kemm il-darba nixtieq li konna zet informazzjoni dan ir-rapport ħares lejden l-affarijiet u l-bżonn li għandu l-pubbliku biex ikollu informazzjoni. Kien importanti li jkun hemm eh, tibdil fil-infok tal-proposta oriġinali tal-Konsilju u l-issa qed tiffokaw fuq l-aċċess tal-pazjent għall-informazzjoni minn flok li l-kumpanniji tal medicini jipprovdu l-informazzjoni Dina eh, wasanna li kun proibizjoni ta' pubbliċità diretta eh, u li l-autoritajiet eh, kompetenti u l-professjonalità tas-saħħa jkunu l-informazzjoni prinċipali, l-junta prinċipali. Dan u jibat messaċ ċar dwar id-drittijiet tal-pazjentina nifraħ l rapporter għax tratta dossier diffiċli u prepara direttiva li nisperaw li kulħadd jappoġġa. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi għal l-Onorevoli Morkunajti għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signor President, Kommissarju, kollegi. L-Unjoni Ewropea aħna ħafna drabi dikjaraw d-drittijiet tal-konsumaturi tal-pazjenti u l-kapacità li huma għandhom biex jieħu ħsieb is-saħħa tagħhom stess. Imma aħna bħala nies fil-politika għandna bżonn inħarsu lill pazjenti minn informazzjoni li hija preġudikata. Dek li qed nagħmlu hawnhekk. Issa dwar id-dritt għall aċċess għall informazzjoni dwar il-mediċini jidher li l-Unjoni Ewropea ehm, hemm ħafna situazzjoni differenti u mhux ċar kif l-informazzjoni hija differenti minn eh, l-reklamar. Uh, Jien appoġġa li jkun hemm definizzjoni ċarretta daw iż-żewġ kunċetti. Il-pazjent għandu bżonn li jirċevi informazzjoni li jista' jabda fuqha bil-lingwa tiegħu u biex din jkunu aċċessibbli bażata skont il-bżonnijiet tal-pazjent issa dwar eh, tip ta' reklamar moħbi dan hija ħaġa li aħna rridu nħarsu li mhux biss lill-pazjenti anki mill-tobba wkoll aħna qegħdin ngħixu f'perjodu fejn eh, eh, rridu namlu mizuri ta' kontroll biex niżguraw li ikunem eh, saħħa ħjara ta' ċinti tagħna biex hekk ikollna kulħadd eh, saħħa ħjar u aċċess informazzjoni aħjar. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi għall eh, l-Onorevoli Cabranoħ minuta. Signori, il-direttiva dwar il-prodotti tal-medicina ma ġiet emendata għal 10 snin għalhekk ir-reviżjoni tagħha hija ħaġa li kien eh, wasal wasal smiena jiena nappoġġa li il-pazjent jiġi informat sew imma fl-istess ħin eh, eh, jkun sieħeb tal-tabib biex jkun involuti fil deċiżjonijiet u jkun responsabbli in parti ta' dak il deċiżjoni rwol importanti f'dik tibdilu jgħal dikun informazzjoni disponibli, informazzjoni dwar eh, prodotti medicinali u kif ukoll dawk biss bir-riċetta. Dawk il-pazjenti għandhom ikollu aċċess għall informazzjoni dwar il-mediċini mhux biss bil-miktub imma wkoll forma elettronika u m'għandhom ikollu aċċess għall informazzjoni li tkun indipendenti, oġġettiva, eh, kompleta, vera u disponibbli forma komprensibbli u b'forma, b'lingwaġġ li jisbet jistaqra. Eh, nirringrazzjaw l-rapporter għax-xogħol tajjeb tijaw li u jien appoġġa l-proposta tijaw. Grazie ħafna. Naddissa għal l-Onorevoli Vice Gaver għal minuta u nofs. Grazie ħafna, Signora President. Nirringrazzjaw il-rapporters u xedu rapporters jaħdmu ħafna kontra r rieħ imma għal kellhom suċċess. Il-proposta ġiet eh, marret għall-aħjar hemm proibizzjoni fuq eh, reklami u l-informazzjoni fuq ir-radio u televiżjoni hija ħaġa li neħħiet u l-pazjenti il-diffiċċju l-informazzjoni ma' Rrit li pazjenti jkunu jistgħu jgħinu nfushom u għaldek jiena nixtieq niżgura li l-pazjent jikun fil-qofol tal-informazzjoni. Hemm żewġ punti li xtaqt nifoka fuqhom. Fis-suq intern, fil-kumitat tas suq intern jiena eh, kont akkanita li jkun hemm portal dwar is-saħħa fuq l-internet. U jkun hemm unit oħra wkoll. Ħafna drabi il pazjenti jintaqaw ma' informazzjoni ma ġiex iċċekkjata, għanna bżon nofru alternativa fej jkun hemm informazzjoni li jkollha supervizjoni adekwata. Eh, ġeġa hemm portal fej hemm informazzjoni dwar il medicini Imma kommissori, kommissarju nixtieq li mmorru lil minnek hekk li jkun hemm eh, portals eh, fuq l-internet iżjed komprensivi li jagħtu informazzjoni dwar medicini u mart jina jinfem sew inti taqbel bħala prinċipju ma mux fuq il kwissjoni ma ma stat nżas jekk il-kommissjoni jirrisposta tappoġġa li kun importil li e, huwa komprensiv. Issa naddu għallona fuq il-Grosted għal minuta u nofs. Grazie ħafna President jien nixtieq nifra l-rapporter tagħna Fjellner għax-xogħol verament sivu li hu għamel Eh, daw ix-xhur li għaddew. Jiena nixtieq ngħid hekk għaxal ħafna snin konna qed nistennew dan it-tekst u dawk li u ek tiftakru li meta l-leġislazzjoni dwar il-medicini ġiet riveduta, aħna xtaqna nitkellmu dwar informazzjoni għal pazjent dwar medikamenti u trattamenti. Ma sfortunatament kien hemm ċerta konfużjoni bejn l-idea ta' informazzjoni u reklami. Imma illum L-informazzjoni ma tistax ċiġi muħbija bħala reklamar. U dan rapport aħna ma tkellmux dwar dritt ta' kumpaniji biex jikkomunikaw, iżda dritt ta' pazjenti biex ikollu informazzjoni aħna din il-forma libna eh, l-affari ta' taħt fuq mlebda informazzjoni minar ma tiġi mitluba u dina t-riduċi il-mezzi ta' transmissjoni u l-pazjenti ħajfittex l-informazzjoni, mux ħajġu posti fuqhom bil-gazzetti, radio, televizjoni. Aħna għanna bżon kontroll fuq l-informazzjoni u għandu jkun hemm kontrolli mill-awtoritajiet nazzjonali. Din għandha tippermetti li jkun hemm website speċjalizzati li huma oġġettivi li kif l istessin ħaj ħajpermettu li kunem appoċ u koll bil-miktub kif għal kummissarju dalli ġivri jessu l-kondizjoni biex kunem informazzjoni tajba, eh, oġġettiva eh, li l-pazjenti l-om jistennew għal ħafna żmien. Aħna sardu niżguraw li l-Konsil tuħu taċċetta r-responsabiltajiet tagħha u li taċċetta da. Għax aħna ma nistawx naċċettaw li E, kwalunkwe informazzjoni jieħdu fuq dawn il-websites. Inna xa snin biex il-Kunsil tieħu pożizzjoni fuq ta' grazzi. Grazzi ħafna. Naddu issa l-Onorevoli Masaro xal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Jina u koll nishtiq nirringrazzja r-rapporter għallan ir rapport Aħna inna li kena bżon proposta għal informazzjoni aħjar fuq medicini bir-riċetta għal ħafna żmien. Issa dak li rridu namlu huwa ntejbu l-kondizzjonijiet tas-saħħa u ntejbu l-informazzjoni għal pazjenti. B'din il-forma huma jkunu jistgħu jitolbu trattament aħjar u jkunu jistgħu jifmu id-deċiżjonijiet li ġie Aħna għandna bżonn niżguraw li jkun hemm informazzjoni aħjar twassal għal saħħa pubblika aħjar għandna bżonn ukoll niżguraw li ma nispiċċaw f'sitwazzjoni fejn jkun hemm eh, informazzjoni motivata u prezentata bħala reklami. Hemm ċerta sistema fej il-pazjenti ma jkollhomx informazzjoni bażika dwar il-mediċini tal-riċetta. dan twassal għal ħafna diskrepanzi fil-Unjoni Ewropea. Aħna għandna bżonn nużaw eh, mezzi ta' komunikazzjoni tradizzjonali biex nagħtu l-informazzjoni, nistgħux nkunu f'sitwazzjoni fejn il-kumpaniji biss Eh, jagħtu informazzjoni. Il-pazjenti għandhom ikollhom aċċess għall-informazzjoni, għandna nagħmlu differenze bejn l-informazzjoni u r reklami u t-tobba għandu ikunu l-ewwel kuntatt għal pazjenti li jfittxu informazzjoni dwar mediċini. Grazzi ħafna. Mela nħarsu eh, nibdew il catch tiegħi. L-onorevoli Bozata għal-minuta. Jena nishtiq nir ringrazzja il rapporti għal xogħol li għamel dwar l-informazzjoni aħjar għal-medicini bħala tabiba jena nista napprezza li l-informazzjoni fl-Unjoni Ewropea tkun iżjed faċli biex wieħed jifhem jekk ikun tabib imma aħna niżguraw li anke dawk li mhumiex tobba jifsaw jifmuha aħna għandna ambizzjoni hawnhekk biex eh, nevitaw il-reklami fuq l-internet. Dina, mux bis ma, ma t-proġex kura ma tista' jkun ta' dannu. ħafna drabi huwa diffiċli wieħed jikkontrolla l-kontenut tal-web. Jiena nixtieq nisħaq li l-risposta hija li konna implementaw proposta formali li jkun hemm marka ta' fiduċja biex ikun hemm eh, kontenut u li wieħed jista' jabda fuq u dan hija ħaġa li kienet inkluża ġa fir rapporti għaj dwar fiduċja tal-konsumatur. Grazzi ħafna. il minuta. Il-Kommissarju onorevoli. Grazie President, Kommissarju, kollegi. Il-rapport li għed indiskutu dwar l-lum u importanti ħafna li xej permetti li jkun hemm armonizzazzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea għalli jkun hemm aktar aċċess għat tarif tal-medicini għal-pazjenti tagħna wara xħaj żgura li l-pazjenti jkollhom aktar tarif dwar il-medicini bir-riċetta. Iżda biex ikun hemm informazzjoni fuq l-internet tkun trasparenti u indipendenti u biex dan nkun żgur huwa meħtieġ li l-informazzjoni tiġi kontrollata mill-awtoritajiet nazzjonali u Ewropej kompetenti sabiex bekk nevitaw li jkun hemm promozzjoni minn taħt għal dawn il-prodotti favur il-prodott il dawk li produċuhom. U għalhekk rridu għadu attenti ħafna fuq il-tarif li jkun hemm fil-fuljetti tal-prodotti bir-riċetta. U għalhekk jiena nħoss li l spizjar jew inkella tabib li jarraf lill-pazjenti x'mediċin għandu jieħu biex bekk kulħadd ikun jista' jagħmel għażla informata fuq il-mediċini li jieħu. Grazzi l Rossi għal minuta. President, kollegi, aħna nħossu li dan huwa regolament pożittiv għaliex irid iforni qafas leġislattiv armonizzat għal dawk l-informazzjonijiet mhux ta' reklamar għal pazjenti tagħna. Bekk nkun hemm eh, dritt ta' reklamar iżda ma jkunx periklu tal-pazjenti. U għalhekk hemm differenza bejn tarif u reklamar Dan huwa msejjes fuq il-prinċipju ta' riċerka attiva u għalhekk is-sors ewlien ta' komunikazzjoni jrid jibqa' jkun tabib u l-kanali l-oħra jridu jinżammu fosthom huma esklużi r-rivisti u l-ġurnali. U għalhekk hemm id-dritt tal-pazjent għall-informazzjoni b'involviment sieħ tal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw iċ-ċittadini u l-pazjenti u għalhekk aħna nivotaw favur. Grazie. L-ultimo oratore iscritto, l'onorevole McGinn. Grazzi. Eh, L-onorevoli Wiggins għal-minuta. Grazzi ħafna President. Naħseb jien dak li rrixti unaraw għal il-pazjenti jużaw l-informazzjoni li tiżisti diġa aħna bżon li noħolqu kuxjenza fost iċ-ċittadin dwar l-użu tal-informazzjoni li hija disponibbli ġiġa. Jena nappoġġa dak li qalu l-kollegi li aħna m'għandniex nagħmlu reklamar ta' prodotti, ma nixtieq ngħid lill-kumpanija huma involuti li wieħed jagħti informazzjoni ta' kwalità lil konsumatur l-aħjar forma ta' deklara għax jekk il-prodott huwa utli għaċ-ċittadin Allora dak huwa messaġġ ċar li jiġi użat fejn jkun hemm bżonnu u evidentement għandna bżonn li t-tobba eh, tal-familja jgħatu informazzjoni xjentifika lill-pazjenti tagħhom. Jien ma ħsibx li ħafna drabi l-aħjar forma l-mraħna nkunu ċari u kol dwar kif il-medikamenti jiġu allokati li ċittadini ta' etajiet differenti kunem l-ċetta eh, l-lum u ma x revizjoni għal sena. Aħna għanna bżon li konna valutazzjoni iżjed rigoruza dwar kif il-pazjenti jiġu eh, nieħdu ħsibu. Nikella jkonna problemi ta' natura medika. Grazza, grazzi. Grazzi ħafna. Naddu issa għal-Kummissarju Dalli. Well, thank you. thank you very much. Grazzi ħafna. Huwa verament ta' pjaċir għalija nisma da' tip ta' impenn pozittiv fuq da' dossier da' sekk importanti u li hemm ftehim ġenerali dwar il-direzzjoni li tieħdet u l-prinċipji bażiċi kunċetti li fuq din il-proposta għandha tavanza. Kifat qabel kien huwa importanti ħafna li aħna nispostaw il-mira tagħna mill-proposta oriġinali għal waħda iffokata u bbażata fuq il-pazjent. Jiena kont insegwi id-dibattitu b'interess u attenzjoni kbira jiena tkellimt ma' ħafna minnkom ukoll biex nara x'qegħed taħsbu fuq dan u x'qed tajdu fuq dan u naħseb li kifat fil-dikjerazzjoni oriġinali tiegħi eh, eh, eh, ħoss li huwa dokument verament pożittiv li aħna issa nistaw nibnu fuqu u nistaw naslu għal ftejm Nixtieq nagħmel xi kummenti osra fuq dwar dak eh, dwar li dak li ntqal. Issa dwar il-kontroll eksanta li eh, minna ma' minn Correra de Campa naħseb li wieħed 120 ġurnata huwa wisq. U dak li qed nippruħan nipproponu huwa li tkun iqreb 60 ġurnata. L-internet bla dubju huja ħaġa mhux faċli u li wieħed jikkontrolla il-websites biex wieħed jikkontrolla l-informazzjoni li pazjenti ħaġa essenzjali madonna kollha nifmu kulħadd jifhem li huwa diffiċli. Il-punti qasmi mill-Oliver Buzoj Kostet dwar regoli eh, dwar l-internet huma importanti u naħseb dak li huwa li għandna niżviluppaw. Il-punt li il it-tabib għandu jkompli bir-relazzjoni tiegħu mal-pazjent hija ħaġa essenzjali kif qal l-Onorevoli Schnellhardt u kif ukoll l-Onorevoli Perno u Parnavo, Onorevoli Parno u Parnavo naħseb li il-tabib għandu xi użat mill-industrija tal-medicina. U għaw hija informazzjoni li għandha tkompli tasal u rridu niżguraw li l-informazzjoni li tasal fidejn it-tobba bħalma qalet is-sinjura Rosbach titkun waħda oġġettiva. L-aħħar punt għandux jaqsam mal-punt dwar il-Mart punt kompressiv li tqajjem is-Sinjura Weber u nixtieq ngħid li dwar il-mediċini dan huwa mbassar diġà mill- leġizlazzjoni tal-farmakovigilanza li aħna għedin niproponu u dwar il-mardi hija xi ħaġa iktar diffiċli. Ċekenna għadanna portal fuq il-Mart eh, rari, imma fuq il-Mart kollu għanna ġabdejna u għet provaw li nitrattaw din il-kwestjoni ma dana kollu għet eh, t tal naqra komplikata kif tistaw tifmu għal dan hija eżerċizzju xi ftit jew iż kbir jien nixtieq nirringrazzjakom għal xogħol li sar fuq dan id-dossier nixtieq nirringrazzja il-rapporter għal xogħol li huma għamlu u nixpera li fl-aħħar ikonna dokument li kun nistgħu naħdmu fuq u grazzi. Grazie commissario, la parola al relatore. Grazie commissario, all'onorevole Flender. Fru talman, jag är glad att kommissionen... Grazie Hafna, signora President, njankos il Commissione bdiet billi saħqet li l-access għall-informazzjoni fil-medicini a differenti Hafna fl-Europa, u veru provajna nizguraw li kullħat ikollu access għall-medicini. Jiena kelli iħtiġiet tiegħi illi ma jkun hemmx pajjiżi fejn l-affarijiet imorru lura, jkun hemm inqas informazzjoni. Hemm ħafna nies fl iżvezja li kienu mħasbin fuq dan għaliex kellna sistema jisma' fass fi Svezja u staqt ngħid illi dan ħajpermetti li Svezja sabiex iżżomm dis-sistema fass u tippermetti pajjiżi oħrajn sabiex jintroduċu sistemi differenti jekk inħarsu li s-sistema l-lum fl-Ewropa nistgħu eh, naraw li għandna sistema fejn kħad istajt li jrid fuq prodotti mediċinali. Apparti minn dawk il-kumpaniji li jipproduċu dal-prodotti u ma jridu kunu jafu l-aktar wara kollox u neħu kost nara li issa bdejna bl-idea ta' kumpaniji li kollom obbligu li jipublikaw informazzjoni fuq il- mediċini il produċi. Nħogos nara li fuq il-punti ċentrali fid dokument naqblu jienu insu l-Komissarju. Il-Komissarju Parlament issa huma tassew ma u dan ipoġġi personi fuq il-Konsil sabiex jaħdmu mod strutti fuq dil kustjoni Anka l-punti fejn il-Komissjoni kella riservi fuq dan. Naħseb il-pozizjoni tagħna xorta jibqgħu simili pal pereżempju dwar eh, materjal printjat u għem problemi kostituzzjonali f'pajzi pal iżvezja fuq dan. Imma l-pozizjoni tagħna dom simili. Hemm kollegi li qalu m'għandniex bżonn eżenzjonijiet tal-informazzjoni ta' tobba, u informazzjoni li provdu tobba naħseb li tabib illi segwa studju kliniku li pubblika xogħol hemm bżonn jagħti informazzjoni lill pazjenti keseb li din irrelevanti. Jew tabib illi jsib foljet f'lingwa oħra mżon jagħti dan il-fuljet l pazjent mżon li tobba jiddeċidu huma xiatu għal dak nxaqsam informazzjoni hija dejjem responsabilità tat-tabib u hawnhekk m'għandniex nindaħlu f'dan il-punt. Grazie, la diskussjoni. Grazie ħafna. Nalqu għal daqstant din id-diskussjoni. Il-votazzjoni nagħmlu għal erba' f'nofsinhar.